Nixtieq ngħid illi insejt illi l-biraħ nixtieq li niġi reġistrat fil-minuti u għax insejt niffirma forsi din tista' tittieħed fil-protokoll u tixtieħdu għan konsiderazzjoni, grazzi. merci, Monsieur Schlitter. Grazzi, grazzi, mux problema. Madame de Kaiser, vous avez demandé la parole. Signora De Kaiser, et niprofa nasal sal-mikrofonu, grazzi ħafna Signora President. Nishtiq nitolbok biex uh, nishtiq forsi tista' tieħu azzjoni sabiex il-President tal-Parlament Ewropew jagħmel appell għall-autorità indjan, autoritajiet indjani biex jipprevjenu li jkun hemm eh, l-esekuzzjoni tas Sur Balwan Singh illi forsi jafjenata l-pina kapitali fil-31 ta' marzu din hija kwistjoni urġenti ħafna qegħdin niġġieldu nissirtu kontra din il-pina kapitali u f'dan il-każ aħna inħossu li din hija kwistjoni li għandna nappoġġaw nixtieq nitlob lill-President Schulz biex jieħu il-passi kontra l-autoritajiet indjani. Grazzi, grazzi. Din se tingħadda lill-President għall-azzjoni tiegħu, is-Sur Kutax. Is-Sur is-Sur Sarkas. Skuża ruħi. Xtaqt li t-nizzel fil-minuti tal-23 eh, soċjalisti MEP soċjalisti li ser jieħdu sem f'dawn il-votazzjonijiet dwar il-fond ta' globalizzazzjoni nixtieq nuri wkoll ċertu solidarità mal-ħaddiema ta' Spanja li qegħdin ibatu għal li xi riforma tax xogħol fi Spanjol Spanjola qegħdin jittajfu nixtieq nuri ċertu solidarjetà ma' dawn l-istess ħaddiema fi Spanja sur Belman ukoll. Lodwa tajba? Lodwa tajba, President, eh, xtaqt nieħu l-opportunità ta' din is-seduta biex intom tistaw tikkondannaw il-kudeta li qed isir ġewwa Mali u titolbu li jkun hemm ċertu ordni kostituzzjonali f'dak il-pajjiż Kif ukoll tifirħu għall elezzjonijiet demokratiċi li saru fi senegal fl-elezzjoni tal-President Tġit la kisa Grazzi. Nu passons donc au vote. Naddu għal votazzjonijiet. Ser nkunu qegħdin nivvotaw fuq ir-rapport Murer. dwar il-grupp internazzjonali ta' studju fuq il-gomma dawk favur? Kontra? Jastienu? Għaddit.